U issa naddu għal pont li limes il-rapport ta' Sinjura Starkeviċute dwar ħlasijiet transkonfinali fil-komunità, il-rapport ta' Sir John Purvis u kol dwar negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi. Issa natu il-kelma l-rapporter il-Sinjura Starkeviċute. Erba minuti. Dekki pone pirmininke. Šiuo metu, kai Europos Sąjungos ekonomika Grazzi, Signora President. Illum l-Unjoni Ewropea edha fi kriżi u huwa importanti illi nappoġġaw l-irkupru tal-ekonomija waħda minn dawn il-mezzi huwa li inkabru il-suq intern. Illi huwa frammentat speċjalment minn tan servizzi finanzjari. Ir-rapport illi għandna qoddimma u għantis biex nirsolvu xuħut minn dawn il-problemi u biex nejnu e, il-qasam il qasam tal ħlasijiet singoli Ewropej hemm l-euro u mbagħad hemm l-abolizzjoni tal- tal-ħlasijiet transkonfinali rajna illi dawn il-kwistjonijiet il-kommissjonijiet, il ġviri ħlasijiet, il-charges illi jena taw għal dawn il-ħlasijiet transkonfinali u għalek hemm regolament 2160 f'Deċembru tal-2008 meta daħlet fis seħ din dan regolament u dana wassal għal ħlasijiet uniċi għal Eh, għal miżati kemm għal ħlasijiet nazzjonali kif ukoll għal dawk transkonfinali. L-intenzjoni kienet illi intejbu il-kompetizzjoni fil-suq tal-ħlasijiet transkonfinali. Fl-introduzzjoni ta' dan il-regolament, dawn il-mizati ġew naqsin ħafna, per eżempju qabel l-introduzzjoni tal- regolament għal ħlas ta' 100 euro kien hemm spiża ta' 24 euro. U wara regolament dawn din, il-miżata saret ta' 0 euro u nofs. Il-leġizlazzjoni hawnhekk hija intiża biex tikkonsidra il-regolament 2562 tal-2001 u hemm l-intenzjoni li nwessaw l-ambitu hawnhekk hemm proposta <clears throat> illi għandu jkun hemm aspetti ġodda inklużi. u dan il-regolament se jbiddel il-kondizjonijiet ta' ħlasijiet transkonfinali fl-Europa għal dastantu huwa importanti illi aħna nikkonċentraw fuq l-aspetti ewlenin u importanti hawnhekk. Jekk mem lebda kontrat bejn eh, min ħallas u min jirċevi, Allura meta niġu għal ħlasijiet transkonfinali, għandu jkunem ħlas ta' 0.08 eh, euro. Għandu jkunem però kontroll fuq dan l-istati membri għandhom E, jaraw li l-autoritajiet responsabli u kompetenti u għandhom jikdbu il-kriteri li għandhom japplikaw għal dawn l-attivitajiet u l-innovazzjoni f'dan id-dokument ukoll hija l-abolizzjoni gradwali ta' ċerti obbligi ta' skoperta ta', ta disclosure tal-banek f'ċerti pajjiżi u dawn l-obbligi għandhom jiġu eh, sostituiti postijiet oħra. Ġifieri il-banek għandhom eh, jikxfu il- jew m'għandhomx jikxfu il-movimenti. Ħafna minn dawn ma ġewx trasposti fi fliġi u m'għandniex ftejn fuq dan. E, Sur Pervis għal 3 minuti. Din id-direttiva tirrispondi għal l-importanza tal-kummerċ elettroniku tal-flus elettroniċi u l-ħtieġa biex ikun hemm qafas leġislattiv. Lan u li niffaċilitaw l-użu tal-flus elettroniku ehm, għal ehm, mobiles, għal eh, vouchers, il-flus elettroniċi mumiex differenti minn eh, forum oħra ta' flus, għax forma ta' skambju, Eh, però eh, ma, ma taħdimx bħal eh, bħal karti ta' kreditu għax il-ħlas isir mill-ewwel. U bekk hija differenti minn single purpose prepaid cards. U memx zon il wieħed ikollu kont fil-bank biex jagħmel dan. Għal da stantu importanti għal dawk illi ma jistawx jew m'għandhomx kont fil-bank ilu tmen snin illi Benjamin Cohen fil-artikolu tiegħu fuq il-flus elettroniku qal illi l-era tal-flus elettroniku se jasal se tasal fuqna u din il-previżjoni kienet eh, prematura u ottimista wis għall-Europa. Għadna lura fil-flus elettroniku fl-Europa, eh, mux qed jagħtu l-benefiċċji illi Eh, konna ħsibna li se jaslu meta ġiet adottata l-ewwel direttiva fl-2001. Forsi imħabba mill eh, kwistjonijiet ta' kapitalu, limitazzjonijiet, u ħafna istituzzjonijiet li huma differenti minn stat għalli, minn stat membru għal ieħor Per eżempju, fir-Repubblika Ċeka għandha ektar minn 40 EMIs, istituti ta' flus elettroniku, mentri fil-Germania hemm 12 biss. Infatti hemm Tnejn minn dawn eh, kienu qed kon jikonsideraw li jaddu taħt il-ġurisdizzjoni tar renju Unit mħabba limitazzjonijiet fuq din id-direttiva. U sentejn ilu eh, il-flus elettroniku kien ta' biljun ta' euro meta inqablu ma 600 biljun ta' eh, flus kontanti. Għal dastant il-flus elettronika għanda ħafna xta' triq xta' Xta u dana eh, hemm ħafna eh, limitazzjonijiet fuqha u din id-direttiva għanda tiffavorixxi dawn is-servizzi finanzjari biex jagħtu possibilitajiet ġodda għal eh, operaturi ġodda u biex jgħatu eh, anki eh, situazzjoni kondizjoni ta' kompetizjoni indas. Eh, u possibli liktar nis jidħlu fil-suq għax dana se jitnaqqas għal 350.000 euro. Il-providers jistaw jestendu anki eh, il-punti fejn jistaw siru dawn il-ħlasijiet, per eżempju il- eh, il-ċittadini li jixtri il biljet tal-metro, jista jixtri il-kafe, jista jixtri il-gazzetta, il-fjuri fil-kiosk, eh, kif diġa qed per eżempju fil-Hong Kong illum. Aħna għadġilna eh, fil-proċess leġislativ biex ikonna ftejm fl ewel qari biex eh, dan il-kwistjoni na prova qabel l-elezzjonijiet. Nixtieq nirringrazzja lil Livor Meloni mill- mill-istaff, il-Shadow Com Rapporteurs, il-servizzi tal-Kummissjani u anki il-Presidenza ċeka għal kooperazzjoni pozitiva immens. Ħadd ma kien ħat ma irnexilu jikseb kull ma xtaq, però minna pass importanti l qoddim u aħna nilqaw l appoċ tal-Parlament f'dan il-proġett. Grazie. Monsieur le commissaire, je vous en prie. Signora Presidente. Signora President, eżis deputati, jena nesprimi l-apprezzament tal komissjoni bil-mod kif il-Parlament eh, tratta eh, dawn iż-żewġ rapporti jekk importanti għal dastant nixtieq nirringrazzja kemm ir-rapporters kif ukoll il-President Beres tal-kontribut tagħha li kien determinanti biex eh, il-ħidma tagħkom tkun maġla fadal ftit xhur fejn eh, biex l-istati membri eh, jimplementaw is-servizz eh, direttiva dwar is-servizzi ta' pagamenti. Din edha hemm biex jiġu żviluppati il-prodotti ta' sepa u dan huwa passi l qudiem biex jitlesti il-suq uniku tal-pagamenti. Dawn il-miżuri flimkien mad direttiva ser il-estu il-bazi legali, il-bazi ġuridika li hemm bżonna biex nigarantissu ċertezza u stabilità tas-suq. Il-negozjati li kien hemm fl-aħħar eh, ġimgħat waslu biex niksbu konsens malajkemm jista' jkun eh, konsens ta' dawn iż-żewġ eh, rapporti. Dwar ir-regolament tal-pagamenti transkonfinali jiena kontent nista' nħabbar il-Kommissjoni kummissjoni eh, taqsam magħkom dan dik l-emenda li ġiet proposta. Hija kuntenta bl-inklużjoni tal-emenda oriġinari tagħha fej hemm inkluża il-Kummissjoni Interbankarja Multilaterali dwar il-debitu dirett aħna nqisu li dawn huma indispensabbli biex tkun tista' tiġi mnedija il-debitu dirett tas-sepa minnaħa tal-Banek Ewropej. Dawn ir-regoli serin jagħtu l-industrija tal-pagamenti tliet snin biex huma jipproponu mudell kummerċjali eh, li huwa dejjemi għal pagamenti awtomatiċi biex bekk tkun tista' jkun jista' jkun hemm kompetizzjoni. Għal-dastant il-Komissjoni l-esta illi tissostitwixxi l-abolizzjoni ta' dawn l-obligi bi klawzola ta' evalwazzjoni mill-ġdid e kif proposta mill-Parlament u mill-Kunsill. Dwar id-direttiva eh, dwar il-flus elettroniċi din hija xi ħaġa ambizzjuża din sejra toffri Eh, opportunità oħra għal istituzzjonijiet tassu eh, opportunità għal flus elettroniċi. Din sejra tagħti l-issu għafas legali ċar u bilanċjat sejra minna u kol, kull ostakoli li memx għalfejn kunu hemm, eh, tiftaħ l-aċċess għas-suq u tagħmilha aktar interessanti, eh, tagħmel il-flus elettroċi aktar interessanti biex jitlu fis-suq. Din għandha wkoll eh, tforni kompetizzjoni għall-parteċipanti kollha tas-suq u tiggarantixxi wkoll il-kondizzjonijiet ugwali għall-fornituri kollha ta' pagament tagħti wkoll ħarsin eh, livell ta' ħarsin tajjeb il-konsumaturi dal-kompromess li ħana jistabbilixxi bilanċ tajjeb ħafna iħares ukoll l-anijiet tagħna, l-anijiet inizjali tagħna u fl-istess ħin eh, huwa wkoll eh, iħares il-tħassib leġittimi li ġew espressi fil-proċess ta' adozzjoni għal dastan aħna nisħu li aħna naqblu ma' din il-proposta. Grazzi. Għannom tal-Komitat tal-Affarijiet Legali sur stakala sal żewġ minuti. You, madam president the juri committee supports the proposal for a regulation of the european parliament and of the council on cross kummissjoni ġuridika tappoġġa eh, dak li jgħid il-Parlament l-għanijiet tal-inizjattiva tal kummissjoni huma daw, jiġifieri li tibdel ir-regolamentazzjoni biex tiġi adattata għal ħtiġijiet ta' swieq biex ittejjeb ukoll il-protezzjoni ta' drittijiet tal-konsumatur u tipprovdi qafas legali xiera għall-iżvilupp ta' sistema ta' pagamenti aħjar fl-Unjoni Ewropea. Jew kol trid tikseb eh, l-qafas legali għas direttiva ta' servizzi fl-Ewropa. Fl-opinjoni li ġiet indirizzata l-Istati membri trid li din dawn l-autoritajiet kompetenti ikunu kompetenti fil-servizzi tal-pagamenti trasconfinali u meħtieġ illi aħna nkunu nistaw nitrattaw l-menti u t tilwimid relatati ma' din il-proposta. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà u il-charges għal pagamenti transkonfinali irridu jiġu mħarsa wkoll il-pagamenti transkonfinali fl-Ewropa Eh, rridu approċ bilanċat għaliex dawn irdu jkunu l-istess f'kull stat membru biex niksbu ċertezza legali u jkun hemm ukoll livell ugwali għal partijiet kollha interessati tas-suq. Grazzi, Sinjora President. għannom tal-gruppi, tal-grupp PPE, Sur Garzia Margallo e Malfi għal zewċ minuti. Grazie, eh, signora Presidenta. Grazie, signora President. Jina ser nikkummenta biss fuq il-pagamenti transkonfinali u il-rapport tal-Onorevoli Stankeviċu. Kif hija spjegat mod tajjeb u b'mod ċar, dan ir-rapport jindirizza l-ħtiġijiet li issa hemm bżonn wara l-introduzzjoni tal-euro. U jagħmel prinċipju ċar jgħid li l kundizzjonijiet irridu jkunu l-istess għal pagamenti transkonfinali fis-suq intern. Naħseb li hemm ħafna affarijiet isiru qabel dan ir-regolament. Aħna qegħdin eh, nimxu lejn żona eh, unika ta' pagament minħabba li s-sadda zmin dinan il-regolament issa sar pjuttost eh, għadim irridu naraw eh, li ma revizjoni irridu namlu biex dan jiġi adattat ta' swieq finanzjarju jkunu kollin linja mal-direttiva tal-servizzi tal-pagamenti. Il-Kommissjoni għal tlet affarijiet. L-ewwel ħaġa il-pagamenti transkonfinali inkludietom fil-kamp ta' applikazzjoni u kol stabilit proċeduri għal reviżjoni ekstra ġudizzjarja ta' xi problemi li jista' jkun hemm minħabba l-implementazzjoni tar-regolament. Jħarset ukoll dwar ir-rekwiżiti tal-informazzjoni dwar l-istatistika l-Parlament Ewropew hija qabel ma' din il-perspettiva ma' dan ukollu jistabilixxa tliet emendi kbar. L-ewwel ħaġa li jiċċara id-definizzjonijiet legali definizzjoni legali li jintużaw fir-regolament fl-istess ħin ukoll huwa widdeb l-istati membri li ma jridu jipprementaw aħjar milli jagħmlu fil-passat. Huwa sejjaħ ukoll ikun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-istati membri jiena ftit ħasseb minħabba l obbligi ta' statistika. Madan ukoll din ġiet solvuta fil-ftehim eh, bejn l-istituzzjonijiet kollha. Jiena għal-daqstan sodisfatt bir-riżultati li aħna ksibna eh, permezz ta' dan il-ftehim bejn l-istituzzjonijiet. Grazzi. Għal grupp Soċjalisti Sinjura Beres għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. Jina se nitkellem fuq ir-rapport ta' Sir John Purvis fuq il-flus elettroniċi u eh, nistaqsi għal fejn il-flus elettroniċi huma inqas sviluppati minn hawnhekk fl-Ewropa mill Hong Kong u probabbilment għaliex iċ-ċittadini Ewropej jużaw il-credit cards tal-bank tagħhom it tħassib ta' dan il-Parlament fit tħejja ta' din il-liġi kienu doppji l-ewwel net għalliex eh, kulħadd moħħu fis-supervizjoni, aħna ma rridniex illi minħabba il-lobby u l-pressjoni eh, l-istituzzjonijiet ta' dan il-flus elettroniċi namlu iktar ħsara minn ġit, għalhekk it-ħassib ta' dan il-Parlament Eh, kien propju li l-istituzzjonijiet li joħorġu jew li jaħdmu f'dan il-qasam ta' flus elettroniċi ikonu ikollhom supervizjoni xierqa għalhekk kena bżonn ta' garanziji li nerxina niksbu. Mbagħad għandna konna mħasbin ukoll dwar l-interessi ta' ċittadini u ta' dawk li eh, għandhom uh, rikorsu jużaw dawn il-flus elettroniċi b'mod partikolari meta jkunu jridu iwaqfu il kuntratt għaliex ma jridux li dawn l-istituzzjonijiet eh, jimponu fuqhom eh, limitazzjonijiet jew spejjeż eċċessivi għalhekk aħna eh, tajna l-appoċ tagħna lil din il-proposta sabiex intejbu nifaċilitaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna li jużaw dan il-flus elettroniċi imma noqogħdu attenti illi dawn ma, ma, ma, ma jwassalx illi il-mekkaniżmi ta' supervizjoni ma jitħadmux kif imiss f'dan il-qasam il-grupp eh, għal-grupp Aldes, Signora Bajev għal żewġ minuti. Grazie, Signora President. Il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil dwar il-pagamenti transkonfinali fil-komunità għandha l-għan li tissostitwixxi il-regolament attwali hija relatata wkoll mal-suq mal tal-pagamenti integrati. Din ukoll hija relatata mal-ħarsin ta' drittijiet tal-konsumaturi tal u tnaqqas ukoll il-pis tal-istatistika artikolu 5 u artikolu 12 fil-klawżola ta' reviżjoni huma huma soġġetti għal kompromess dan rajni ħaħna fir-rapport tagħna. il-kriżi attwali, kriżi globali finanzjarja, poġġi l-attenzjoni biex ikonna aktar data eh, u statistika finanzjarja. L-Bulgarija hija favuri li jiġu aboliti l-obligi għal fornituri ta' servizzi ġifiri għal limitu li huwa taħt il-50.000 euro. Il-Bulgarija hija favur li telimina artikolu 5 paragrafu 2 biex bekk e, ma jkunx hemm telf ta' informazzjoni u e, statistika relatata mal-pagamenti dan ukoll tagħmlu fid-dawl tas-sistema e, tal-pagamenti diretti, grazzi. Għanna problema, Sur Kras, muxaw Is-sur Lundgren laqas muqijat prezenti fil-kamra. Is-sur Gozes laqas mu prezenti fil-kamra. Ebda talba għal kaċ DI, għaj tajab tajt il-president is-sur il-komissarju mela. Grazzi, signor President. Għandar boħra nishti nesprimi ringrazzjament, l-apprezzament tiegħi għal mod kif il-Parlament eh, Mesa u ħadem f'dawn iż-żewġ rapporti dan ifisser dawn iż-żewġ regolamenti transkonfinali ser jitflu fis-seħħ kif previst fl-ewwel ta' Novembru ta' din is-sena. Is-suq tal-flus elettroniċi għal daqstant issa jibbenefika mit-tieni opportunità ta' żvilupp Mod parallela din id-direttiva ta' servizzi ta' pagament dawn iż-żewġ atti ta' leġislazzjoni Ewropej se jwaslu għal eh, affas ġuridiku Ewropew modern u kważi li nixprunaw it-triq biex l-industrija tal-pagament tiżviluppa il-proġett tal-sepa fl-Unjoni Ewropea dan il-proġett sejjer jati su ta' pagament integrat u suq ukoll ta' kwalità tajba mens. Jiena nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-li wera dan is-sinjal, sinjal jħor ulterjuri tal-impenn tiegħu biex jaħdem favori sepa grazzi. Tajjeb, mela eh, Sur Lundgren ma kienx eh, prezenti fil-kamra, imma se nagħmel eċċezzjoni u se nagħtih il-kelma wara il-Kummissarju. For deux minutes seulement. Zewċ minuti biss. Fru talman, det är blott allt för vänligt. Grazie, signor President. Eh, gentili li inti ħallejtna nitkellem. Il-flus elettroniċi eh, transkonfinali u ma ħaġa li juru progress eh, ċar huwa kompitu importanti tal-Unjoni Ewropea biex it-tejep is-suq intern u tippromovi l-użu ta' dan. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex infakkarkom eh, dwar xiex qegħdin nitkellmu aħna hawnhekk. Meta introduċejna l-euro eh, f'diversi pajjiżi, diversi pajjiżi kbar fl-Ewropa dan kien ibbażat fuq l-analiżi li ġiet imwettqa dwar il-fatt eh, ta' valur eh, kella l-munita unika. Aħna stajna innaqsu l-ispejjeż ta' pagamenti stajna innaqsu diversi pagamenti oħra. Pero issa r-riżultat huwa li għandna ekonomiji aktar eh, inqas stabbli. Qegħdin naraw li l-diversi stati membri qed isibu problemi. U dan qegħdin naraw issa f'dan il-moment fej kollox se żmeġ pajjiż bħal italja Spanja, il-Greċja, l-Irlanda. Ejjew hawnhekk nejdu illi il-vittmi huma dawk kelli suppost qegħdin jibbenefikaw mill-fatt li huma għandhom munita unika, munita komuni. Però dan mhux qed jiġri għaliex il-progress mhux qiegħed isir hawnhekk fis-sepa dal-waqt se nsibur f f'sitwazzjoni fejn is-sitwazzjoni ta' pagamenti eh, sejra sejra twassal għal ħafna spejjeż. U din din il-munita unika twassal għal nuqqas ta' stabilità fl-ekonomija Ewropea din hija xi ħaġa li jindiġa ta' qabel u issa nistgħu narawha tarġa' isseħħ. Għal daqstant nistedinkom biex tirriflettu dwar dan, grazzi.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 Eh, u affrott ta' kompromess u negozjati bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament. Ir-riżultat jatem jista' jaraħ kulħadd jiena nixtieq nirringrazzja l kollegi tal-li ħadmu jitfit miej nixtieq nirringrazzja wkoll l-istaff tal-Kumitat tal-Affarijiet Monetarji u Ekonomiċi illi għen eh, f'dan ir-rapport kif qalu koll onorevoli Lundgren dan it-test il-ġdid dwar minnu serin jibberifikaw is-sepa u l-transazzjonijiet tal-euro. Jiena ġeja minn pajjiż li jinsab li ma jinsabx fiż-żona euro għal daqstant. Aħna nilqaw il-fatt li dan ir-regolament sejjer japplika anke eh, f'pajjiżi fejn il-pajjiżi tal-euro jaċċettaw transazzjonijiet eh, F'muniti oħra nazzjonali, per eżempju, il-litas, il-munita nazzjonali ta' pajizi. Bħalissa, hemm differenzi fil-imposti eh, fil-trasferimenti transkonfinali eh, fl-euro għal-muniti nazzjonali. Eh, pass il-pontrati d-dim ikun l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju f'pagamenti transkonfinali. Dan mhux biss għall-euro, għall pagamenti bl-euro, imma anke għall pagamenti bil-muniti nazzjonali. L-implementazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni sejra tilqaw kol, sejra tħaddan il-modernazzjoni tal-modernizzar tas settur bankarju. Il-settur bankarju irrit jizviluppa model ta' negozju ġdijt sa' tles snin oħra. Dan jippermetti biex ikunem pagamenti effiċenti transkonfinali. Aħna spiss nitkelmu dwar il-modernizzar u l-innovazzjoni. Jina naħseb il din leġizlazzjoni eh, sejra tejn dan kollu grazzi. Issa nisimaw minna għad Sur Pervis għal żewġ minuti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 sejrin ikunu ta' 2% man dawn ukoll aħna konna nipreferu 1.6%. Pero b fil-mija flessibilta dan huwa aktar permess li stati membri jistaw jinżlu sa 1.6% u daw konservattivi sa 2.4%. Mhuwiex daqshekk ideali, pero xorta nixtiequ aħna livell ugwali fl-Unjoni Ewropea. hemm ukoll protezzjonijiet oħrajn pal pereżempju fir-redemption kif semmit l-Onorevoli Beres. Il-livell ta' rinunzja u koll kellu jiġi mwaqqaf għall-operaturi nazzjonali. Dan kien ta' 5 miljon euro flok 2 miljon. Dan huwa pass eh, il-qoddim eh, li xi ftit ta' kautela. Mhuwiex perfett ovvjament se jkollu bżonn ta' reviżjoni fi ftit ta' snin Pero mbagħad nittama li aktar operaturi jidħlu fin-negozju, jkun hemm aktar min jitlob għal aktar għażliet, aktar regolament regolaturi illi sejrin jindunaw illi dan huwa servizz ta' benefiċċju u favur l-utent illi ma jpoġġi l-ebda riskju, ma jpoġġi l-ekonomija Ewropea fl-ebda riskju. L-Unjoni Ewropea l-esta li tieħu dawn l-opportunità, din l-opportunità li joffru il-flus elettroniċi, grazzi. Grazzi, dibattitu issa malu. U issa nadu għal-rapport ta' Sir Schnellhod dwar regoli ta' saħħa li rigwardaw prodotti sekundarji tal-annimali mhux maħsuba għal konsum mill-bniedem. Nati il-kelma l-rapporter għal erba' minuti.